deħ bisħieħ. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kus għal minuta. <coughs> Onorevoli Kus. Grazzi ħafna, President. Signora Ministru. 14 sena ilu inti inħtart Ministru għal Familja u dak iż-żmien il-mara tiegħi u jien verament ħadna gost għaliex konna nafu li inti għandek seba' titfal, inti u koll wahda minn familja kbira u jiena konna qed nistennew l-10 wilt tagħna dak iż-żmien u aħna konna qed nistennew politika favur il-familji minn għandek imma konna verament disappuntati. Jiena rajt kelli kellek xi tajt lil dal-Parlament illum eh, tider illi trid tibni Ewropa bbażata fuq il-filosofija Griega u id-dritt Ruman. Imma xi ħaġa nieqsa hemmhekk l-element nisrani għalix l-Europa għanda elu erru eh, insara minajrom aħna ma nistawx nimxu l-qoddim għalek dak li qed tibni tipprova tibni inti għattorri ta' Babel oħra jew inkella Dan se jkun parlament illi jaqa għaliex ikun imbena eh, fuq eh, pedamenti li ma jkunu sodi xejn. L-Onorevoli Jaki. Grazzi President u Signora Ministru, l-Unjoni Ewropea nedit il-proċedura umiljanti taħt l-artiklu 7 fuq il-Polonja. Xaħat id-deċida illi huwa legali li meta per eżempju l-imħalfin jaċċettaw is-ser ta' proprjetajiet għal minn nies minn nies mill-banda l-oħra mhuwiex tajjeb illi meta inħallu n-nies jinfluwenzaw is-sistema tal-ġustizzja pereżempju. Qegħdin eh, uh, in warbu deċiżjonijiet li jittieħdu mill-qrati kull darba li jena saqsejt tuni eżempju wieħed, wieħed mhux minja jew 10 jew tużana, wieħed, eżempju wieħed ta' soluzzjoni li qed tkun implementata fil-Polonja u li ma teżistix fil-Stat Membru Ewropew ieħor. Dejjem tajdu li l-istess ħaġa, ma tajdu xejn, silenzju, Sinjura Ministru, għalhekk jiena qed nistaqsi. Inti beħsiebek twaqqaf din l-azzjoni politika redikola ta' l-artiklu 7. Swizza, prego Dubravka. Grazie ħafna, onorevoli Swizza. <clears throat> Grazie ħafna. Signora van der Leyen, jien ringrazzjak għal komment li għamilt fil-binu, nishtiq nfakkar li kulħadd għal darba oħra li kena um, ehm, proċess ta' Svizzin kandidat, kena il-kandidat tana, Sur Weber, eh, eh, eh, imma ċerta nis li jridu xtaqu juru li jkunu demokratiċi, allora inti qiegħda għek bħala kandidat għal kommissjoni. Jiena kontenta li li kandidat mill-familja tal-IPP li jum li sa sertu punt rebħu l-elezzjonijiet. Jiena kuntenta u kollax il-fatt li mara, jien nixtieq verament ħad gost nisma l-attitudni tiegħek li l-egwalenza bej il-sessi kif ħad n eh, nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa u tal dinja naqbel mal-approċċ tiegħek, Ma dak li ma smajtx fil-diskors eh, tiegħek u nixtieq nisma' dwar dan huwa għada. Jiena naf li inti għandek relazzjoni tajba ħafna mal-Ministru tad-Difiża tagħna. Jiena eh, minn ġej minn stat membru relativament ġdid u ma smajtx dwar id-differenzi li hemm bej il-pajjiżi ġodda u qodma, pajjiżi Schengen u dawk li mhumiex, eh, importanti l pizzoni ċendinti d-ekstezi u Kroazja jew għal minn dak il-pajjiżi. Nixtiequ nisimgħu wkoll dwar l-approċċ tiegħek u l-opinjoni tiegħek dwar it tkabbir tal-Unjoni Ewropea li wieħed inkludi l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Jiena koll nisma' eh, eh, l-opinjoni tijak eh, dwar l-ekonomija, il poplu mx qegħdin emmek biex jiservu l-ekonomija, l-ekonomija servi li Aħna ma nistawx nonfqu zet minn dak li naqalaw, l-ewwel naqalaw, mbagħad nallokaw b'maniera ġusta. Jiena kuntenta b'dan il-Green Deal tijak u ħaġa li tajba. Ma nafxek dawk l-ħodar ħaj votaw għalik, ma u importanti għanħabba s-sostenibilità u l-ġejni tal-tfal pa' pajaw parti mill-portafol tijak. jessa dwar il-kwestjoni tal-immigrazzjoni aħna nkomplu fil-pjan tal-Afrika, jessur sur Weber kellu uh, uh, pjan għal-Kommissarju għall-Afrika fil-program tijaw Naħseb li għandna nkomplu naħdmu f'kooperazzjoni mal-Afrika fl-istessin nħarsu l europa F'dan is-sens jiena nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi għal darb'oħra u nixtieq nitlob lil kollegi tiegħi biex jiftakru għaliex aħna qegħdin hawnhekk maqgħudin. Huwa l-paċi, l-prosperità u l-integrazzjoni. Grazzi. Funzjona si Grazie Presidente. Signora. Grazie ħafna President. Onorevoli Van der Leyen. Signora Van der Leyen, nil-għaw kawek f'din id-dar ta' ċittadini ta' l-Europa. Inti mintix soċjalista sissa għalmenu, nista' naraw qabel ma it-tem il-żmien tiegħek jider li inti disposta li titħol f'ċerta impenji battom il-grupp tagħna u tennejthom il-ġdid dal-għodu fil-plenarja. Għalhekk ħajkun hemm eh, timbru soċjalista fuq il-presidenza tiegħek ħajkun hemm iżjed ġustizzja soċjali, li jkun hemm eh, paga minima Ewropea, ħajkun hemm ukoll assigurazzjoni kontra l-qat eh, Ewropea u garanzija dwar it-tfal ukoll aħna napprezzaw il-politika u jew strateġija ta' Eh, igwaljanza ta' sessi jekk nistgħu nneħħu differenzi fil-pagi u n-nisa jistgħu jiġu mħarsa kontra violenza bbażata fuq il-fatt li huma nisa, allura wieħed eh, naħseb li nkunu nistgħu naslu għal igwaljanza fil-ġejjini. Ħaġa li inti impenjajt ruħek eh, li ġib fil- kulleġġ ta' jekk inti tiġi nominata, allura jekk inti rispetta dawn l-impenji daw direttivi, regolamenti u risorsi finanzjarji biex dawn l-anijiet jiġu um, ottenuti. Aħna nkunu nistgħu naħdmu miegħek. L-ewwel President Mara tal-Kommissjoni Ewropea jekk jiġi eletta. Grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Katajnen. Ekk jogħġbok rispetta il-ħin minuta. Grazzi ħafna President Signora Van der Leyen, il-program tijak inti tajt priorita' il-kwistjonijiet tal-klima u din il diskussjoni wkoll eh, kien hemm talba l soluzzjonijiet konkreti u miżuri konkreti. jinn nishti eh, nifoka fuq il-kwistjoni ta' klima u foresti. Naħseb li huwa importanti li ma jkun hemmx karbonju fl-Ewropa u naslu għal l-anijiet tal-enerġija u strategija. U f'dan il-kontest il-prodotti ta' bbażati fil-linjam ma' kruċjali għanna bżon naraw kif il-karbonju jiġi eh, protett u jkun hemm maneġġar ġestjoni adekwata tal-foresti. Ta Jien nixtieq nisma' kif l-użu tal-linjam jiġi konsiderat bħala soluzzjoni u mhux sfida. Jien nixtieq nisma' konkretament x'għandek f'moħħok u dan is-suġġett. Grazzi ħafna. l Kolajja, minuta. Grazzi ħafna President. Eh, Sinjura Madeleine, fl-aħħar konsultazzjoni pubblika, il-maġġoranza tal-partit interessati u ċittadini maċċettawx li jkun hemm ftuħ tal-reġim eh, tal-e-commerce kif taf li kunem hemm eh, għal dawk li provdu servizz online u l-filtrar kienet parti fl-aħħar riforma tal-copyright il-fuq 250,000 fil-Ġermanja biss protestaw kontra l-artiklu 13 issa 17 tal-direttiva tal copyright u kontra eh, il-filters. Fuq minn 5 miljuni firmaw eh, petizzjoni l-ikbar numru fil-istorja tal dan il-kontekst eh, fl-agenda tal-Europa inti tider li favur li tintarġa miftuħa miġdut id-direttiva u u tajjeb il-regoli ta', ta sigurtà. Signora Vandella, tista' tagħti iżjed dettalji iżjed eh, xiex fandek f'moħħok eżattament. U tikkonferma li l-prinċipju li ta' safe harbor għal dawk li provdu servizz tibqa' kifini u ma jkun hemm nebda filtri ma obbligatorji ma jitu ndaħla. Grazzi ħafna. Surbek għal minuta. Grazzi ħafna. il żona euro flimkien mal-Ġappon hija rata l-inqas l-iżjed baxxa ta' tkabbir u l-inqas taxxa fil-dinja u t-taxxa fuq ta' CO2 tirrikjedi unanimità għalhekk, sinjura. Titkellem dwar unanimità fil-livell tal-Unjoni Ewropea, il-Ministerju tiegħek Eh, nefa biljuni fuq konsulenzi minn barra u mar principalment għant McKinsey. Xi terz tar-risorsi militari huma preparati għall-użu u e, ġurnalist għal il-McKenzie qed jużaw lill ministru tad-Difiża bħala bħala ATM biex jiġbru l-flus l-armata mhux qed tiffunzjana il-konsulenza ġiġi eh, mħallsa u minn ħallas it-taxxi ħallas. Aħna għandna bżonn li konna għandna bżonn li konna taxxa fuq il-konsulenza fl-Ewropa fil-ġejjini. U din hija ħaġa li aħna nixtiequ nħarsu leja meta niġu biex nimplementawha fl-ambjent. Dak ma mhux ħaġa li rriduha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Vondra. Uh, thank you, Mr. Chairman. Grazie ħafna, Signora Presidenza, Signora Segretaria. Et nisma, u kont nisimak ġimma li għaddit eh, fil-grupp tana kien hemm sinjal ta' speranza. Ma wara li smajt rajt litri u nisma smajtek dal-ħodu pjuttost disappuntat. Abbandonajt eh, l-agenda ħadra u bdak li għandu x'jaqsam tibdil aċċettajt 95% eh, ta' dak li ridu il-partit eh, tal-ħodor u mill-lider inti eh, ħatra tagħmel kif iridu. Minflok qed nadattaw l-inna nfusna għal tibdil fil-klima ftemt bilt ma dawn il-ranijiet mhux realistiċi jiena miċ-Ċekoslovakkja tfakkarni tfakkarni naqra meta kien hemm il ta' soċjetà li m'hemmx klassijiet huwa kontra n-natura. Tletin senilu ilu ċina kulħadd kien fuq fuq eh, bicycle waqt li hawnhekk il-kulħadd kellu karozza temmen li fl-2030 eh, l-Ewropa ħajkun hemm eh, żewġ miljonarju li jkollhom karozza bil-batterija waqt li l-pija ikunu bil-bicycles waqt li ċ-Ċiniżi kollha jkollhom karozzi. Dan huwa mill-lider il-viżjoni ta' kompetittività tal-Ewropa ma' ċina fil-ġejjini. Grazzi. Grazzi ħafna. Isluna veri Sean Kelly għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jinn nixtieq nilqa l-Sinjura van der Leyen. 15 ilu um, il-xol uh, tagħha kienet verament importanti għandek uh, jent kalma u hija preparata uh, preparata biex tkun president tal-Kommissjoni. Nispera li jirnexxielek bil-fuq minn 400 vot il-lejla Għamilt referenza għal ħafna aspetti li għandu importanza kbira, ma l-aspett li eh, kella importanza kbira fil lezzjoni kienet it-tabdil fil-klima. Jena ħad gost bil-approċ prattiku tijak un nishtiq nizgurana li meta aħna neħtlu f'ekonomija eh, memx karbonju, ħadd ma jitħalla barra biex ikun hemm kondizzjonijiet eh, minn kulħadd fil-Ġermanja, l-Italja, l-Irlanda, eh, anki minn jaħdem il-faham fil-Polonja. Eh, kien hemm referenza l spitzin kandidat inti eh, vittma jew beneficjarja skont kif tħares leja ta' dak il-sistema taqbel miegħi li forsi tistabilixxi grupp ta' ħidma ehm, nominati mill-kandidati parlament u l-Kommissjoni biex jagħtu proposti da kif jista' jiffunzjona fil-ġejjini. U hekk tkun tista' salva proċess. What you said about Brexit? Ħad kostu kolda. Li għad fil-risposti tijak eh, dwar il-backstop eh, u flessibilta f'dak li għandu xjaqsam l-estensjoni. Jena nishtiq tisħaq l-appoċ tijak għall-Irlanda fil ġajjini kif kenna mill komissarju Barnier u Nishtiq n-tem billi najt li l-politika ta' igualinz ta' l sessija ta' inti edha pozizjon ideali. Grazie ħafna. Grazie, onorevole. Grazie ħafna. Levesun Liberaski. Għal minuta. Grazie ħafna. Jena nishtiq nofri pal simplijat għana wara l-konversazzjoni li aħna kena, nishtiq najlek wara dak li għantijat li minar eh, impen dwar istat ta' dritt ma nistax namlu xejn. L-istess għal ħarsin tal-klima aħna nishtiqu li l-arja li aħna eh, nieħdu hija tkun tajba, dak li niklu tkun ħaġa eh, tajba wkoll u li din il-ħarsin tal-ambjent jiġi mqassam l-ispiża b'forma adekwata aħna. Aħna u koll għanna bżon nsaxħu l-fond ta' koezjoni, għandu bżon ikun hemm salarju minimu li jagħti garanzija dinji tal-ċittadini kollha. Aħna favur ukoll dwar dak il-punt dak li għandu x'jaqsam il-politika barranija nħossu li hemm nuqqas dak li huwa l-politika li l-vant, l-Russja, l-Ukranja, hemmhekk hemm ċerta punti li huma niqsin. Aħna għandna l-impressjoni li ħa ħajkun hemm ċerta eh, nuqqas ta' gwaljanza eh, fit-qasim eh, tal-pożizzjonijiet. Il-pajjiżi tal-punent għandhom isu kollox waqt il-pajjiżi tal-vant minn lider m'għandhom nebda eh, pozizjonijiet. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Sur kixu kal minuta. Grazzi ħafna, President. Signora van der Leyen, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn it-tibdil, dak huwa l-messaġġ li ċittadini batunna huwa ċar li l-poplu tal-Ewropa rridu l-Unjoni Ewropea ma jixtiequ li tiġi bidla, jixtiequ li jkun hemm riformi effikaċi biex tkun iqreb tagħhom, jixtiequ jaraw iżjed integrazzjoni hija ħaġa vitali. Imma dan m'għandix tkun eh, konsegwenza ta' tkabbir li wieħed jintegra il-reġjun tal-Balkani tal-Ponenti ħaġa vitali. Mhumiex fl-Unjoni Ewropea ma vitali għas sigurta tagħna. Jekk ma jkollniex kummissarju għal tkabbir, ma jkunniex tkabbir. Fil-moment, fil-preżent, mhux biss għandna Ewropa b'żewġ veloċitajiet, imma għandna wkoll żewġ tipi ta' ta' standards, eh, ikel, trasport u affarijiet oħra huma differenti. Hemm żona Schengen u hemm eh, kontrolli oħra. X'ħadd għamel dwar dan? Il-Kommissjoni li telqet daħlet f'ħadd impenji ma m'għamlet xejn. Huwa veru wkoll li jkun hemm negozjati eh, biex l-MFF jiġu temma biex dan tibda mill-2021. Għaddu issa għassur Kobilius għal żewġ minuti. Jien mill lutwania u pajjiż zaħir, jien dispost li nappoġġak. Eh, eh, grazzi għal deċiżjoni tiegħek u tal-Ġermanja truppi Ġermaniżi li għedin hemmhekk. Aħna nħossu lil nafus iżjed sigurtà. Bla dubju li inti tkun president ta' Kommissjoni Prudenti, eh, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tmexxija vera. L-Unjoni Ewropea mhux biss huwa suq komuni u eh, minn fejn jiġi l-tkabbir ekonomiku u benesseri tagħna, imma kif ukoll fit-ġlida kontra l-tibdil fil-klima ma l-benefiċċji kollha eh, qed isiru żed importanti meta fil-livell nazzjonali qed Eh, l-sfida ta' eh, nistaġnaw. Imma għanna u hemm l elementu ukoll ta' sigurta ta' għana u pozizjoni ġeopolitika. L-Unjoni Ewropea għandha l-kapaċità eh, biex tkabbar din iż-żona ta' sigurta u dan hija tkabbir tal-Unjoni Ewropea, Litwenja u l-riżultati li aħna ottenejna juri kemm kienu importanti dawn ir-riżultati. Jien nixtieq nuża l-opportunità biex nitlob lilek bħala l-President ġdid tal-Kommissjoni biex ikollok ambizzjoni għal tkabbir eh, tal-Unjoni Ewropea, mhux biss il-Balkani tal-Ponent, imma anki wkoll dawk ta' bħal l-Estonja, eh, l-Ukrajna, Ġorġja u Moldova lej il-Vant huma ħaqhom l-solidarità u aħna ħaqna li konna eh, eh, sigurtà. Suċċess ta' tliet pajjiżi eh, juri jagħtu eżempju lill-poplu Russu u jkun hemm tibdi pożittiv fir-Russja. U bandi debda dubju li l-Unjoni Ewropea taħt it-tmixija tiegħek tkun tista' tagħti din l-aġenda. Grazzi. Onorevole Dannika, Grazzi ħafna. Grazie ħafna għal minuta Onorevoli Nicca, grazie ħafna. Jien nixtieq ngħid li l-approċċ pro-Ewropew oġobni fl-intervenzjoni tiegħek. E, e, oġbitni anki littra li bat lil grupp. <clears throat> Inti e, se aħna se nivutaw lek anki delegazzjoni rumena u għad raġuni li se ngħid għax inti tajtna speranza illi se niġildu kontra diskriminazzjoni fl-Europa, fl-Europa ċentrali u tal-vant, u biex eh, nelbu l-standards doppi. Aħna fil-fat għanna dawn l-standards fi Schengen hemm eluf ta' eh, rumeni blokkati fl-aeroporti tal-Europa. Eh, miex ħaġa ġusta, ħafna drabi l-Kummissjoni Eh, wedet li dan sena l-boħ. Forsi fidejk se jkun da aħna irridu nġildu kontra l-standards doppju fil-kap eh, anki l-agrikoltura fil-fat tiħu nofs ta' dak li jihdu normalment fil-pajizi Ewropej. Kif jista' jkun nkunu das? fl-Unjoni Ewropea. Ma ah, jiena għalek speċjalment għax inti tkellimt fuq is-sens ta' ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. U nittama li inti ħadd ġiret f'dan is-sens biex tagħti l-fondi ġusti hemm ta' eluf ta' familji ta' tfal ta' nisa li jkunu mill-quta jekk eh, din it transizzjoni industrijali u enerġetika jkollha qudiema dawn il-problemi. Iva, onorevoli paħe tal-minuta. Senjura Ursula von der Leyen, kollegi, l-Europa għanda bżon ta' politika ta' sigurta u difiza aktar għawija, aktar zgura. E, eh, Minajra, ħafna deċizjoniet ikonu bla sens. Din hija zona wkoll fejn aħna rridu nuru determinazzjoni u nittama li l-Unjoni Ewropea eh, il-Kummissjoni Ewropea se tkun immexxija minn kap li ha esperjenza fis sigurta u d u tifhem x'inhuma in-nuqqasijiet. U dana flimkien man NATO. Signora von der, e signora von der Leyen kontribwit biex issaħħaħ il-kapacitajiet ta' difiża Ewropej u anki fil-parti tal-Vant. U importanti u koll illi hija tkun l-ewwel mara illi se tkun President tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena napoġġa lila illum mħabba l-esperjenza tagħha fil-sikurtà difiża u għaliex hija tifhem u għandha viżjoni u taf x'għandu bżonn l-Ewropa biex tkun iktar qawwija. Grazzi, Sinjora Mezzola l-minuta u nofs. Grazzi, il-ħajta Berlin ilu eh, l-ġimħa li waqa' iktar mill-li dam fil-fat eh, wieqaf. Ekem eh, e tema, ekem tama fl-Unjoni Ewropea hija dik ta' ġustizzja aħna għanna irridu nkomplu naħdmu, aħna maħnix mingħajr difetti l-ekonomija soċjali tagħna, l approċċ miftuħ għal-kommerċ, ħeles ħafna nism il-faqar ma mhuwiex biżejjed għadna lura u jiena nixtieq li l-ġenerazzjoni ta' tfal tiegħi eh, iħossu illi l-Ewropa tkun ir-risposta għal stant aħna ma nistawx nkunu sikta jekk aħna id-drittijiet fundamentali tagħna ikunu minaċċati bħal ġurnalista eh, Dafni Karwana Galizja li ġiet maqtula 21 xar ilu ma nistawx naċċettaw, ma nistawx nippermettu il-ġenerazzjoni li jmissi kollektar plastika minn hut fil-bahar. Ek ma nsibux soluzzjoni għal klima issa ma nsibu għat u fl-istess ħin laqas kwistjonijiet bħal migrazzjoni ma jistawx jisilu kwistjonijiet eżistenzjali għanna bżon ta' ġestjoni tal-frontieri aħjar, għanna nkunu ġusti ma' dawk li għandhom bżon, u għanna nkunu ibsin ma' dawk li uh, eh, mandomx bżon. L-Europa hija mibnija fuq ċertezza tal-valuri fuq l-istat ta' dritt u l-libertajiet. Minajrum ma nista' jkonna xejn iktar u jiena Sinjora von der Leyen jiena nilqa l-assikurazzjoni tiegħek u aħna se nkunu imsieħba biex nkunu nistgħu insostnu il-mod Ewropew tiegħek. E, sur uh, eh, Laturu. Sinjura von der Leyen, inti stabbilejt mira ambizjuża ħafna li tnaqqas b'nofs l-emissjonijiet minn issa sal-2030 u għandek raġun li din kwistjoni ta' ħajja jew mewt, imma biex nirbħu il-gwerra tal-klima għandna bżonn il-flus, iva għandna bżonn ta' flus għal klima għandna bżonn ta' pjant ta' investiment, imma għandna bżonn ta' iktar minn hekk, għandna bżonn ta' budget favur il-klima ta' 100 biljun euro għal kull sena, 100 biljun biex ikollna pjant. Marshall għall-Afrika biex ikonna programm ta' riċerka sabiex il-familji u l-SMEs tal-Europa. Kif sensibuhom dal-biljuni kull sena mingħajr ma nintaxxaw il-kulħadd? Naħseb li rridu nġildu kontra dumping fiskali Ewropew. Meta jiena kont żgħir il-taxxa fuq il-liħ kienet menu 40% fl-Europa, illum 20%. Illum 20% u dividends dejjem jiżdiedu. Issa, fl-Istati Uniti, il-taxxa ilha minn żmien Roosevelt sa' żmien ta' Trump fi 38% mela biex nirbħu il-ġlieda kontra l-klima, sinjura, inti taħseb illi l-MFF li jmiss se jkun jista jaqja loka 100 biljun għal favur il-klima u nistaw dana namluħ minar ma nolqtu l-SMEs u l-familji 5% huwa wis biex insalvaw il-klima. Grazie onorevoli Vautman zal-minuta. Grazie President. Nifri laħlek, Signora von der Leyen, Onestament, jina nistanajt li l-lum inti garantajt, għamilt għamilt figura tajba ħafna. Aħna konna kritiċi fil-bidu ma anki jena u koll, ma meta rajtek li inti sek determinata u b'vizjoni tal-Europa li tixtieq tikkoopera mal-Parlament u tixtieq tagħti l ġustizja l-inizjattiva tagħna u tixtieq tagħtina anki dritta inizjattiva bħala Parlament. Naturalment mbagħad inti mara u tagħti l-eżempju bil-ugwaljanza eh, ta' sessi fil-Kummissjoni u importanti anki għal ġlida kontra il-violenza kontra n-nisa u u mux ħaġa tajba li naraw dejjem irġiel fil-pozizjonijiet importanti. Pulizija tal-frontiera u kollu ma hija importanti u jena naqbel u koll inti e, e, ġellida, e, von der Leyen, jina netama li inti kontista t-rezisti u tmexxi l-Europa u tamela iktar għawija u iktar maquda. Allora, kongratulazzjoni u auguri. Minu ta' nofs smurisan. Grazzi, Sinjura kandidata, kollegi. Nishtiq nifraħlek tal-li sebt verament il-bilanċ fuq il-tibdil klimatiku l-politika tal-enerġija u biex niproteġu l-ambjent. Rridu namlu iktar, rridu nżidu l-efficienza enerġetika, rridu nżidu naqsu l-emissjonijiet, rridu namluħ b'mod responsabli billi inkejlu l-impatt ekonomiku soċjali uh, billi nkunu minnaħa tal-poplu u reġuni li huma affettwati u billi nsaħħu l-kompetitività u l-ekonomija tagħna inti qiegħda tipproponi approċċ realistiku ambizjuż li huwa tajjeb u nappoġġah. It-tieni punt inti qed tipproponi strument ta' konverġenza għall-Unjoni għal żona euro. Din hija bżonn għandna bżonna Pero nishtiq li inti tiftaħ il bibin għal pajizi li mhumiex fil zona euro għalissa li qegħdin lest qed jippreparaw biex jitħlu biex ikunu jistaw jikkontribwixxu anke huma jibbenefikaw u jikkontribwixxu jkunu parti mill-teħid ta' deċiżjonijiet. U bekk inkunu qegħdin insaħħu l-ekonomija Ewropea u iġib iktar għaqda bejn l-Unjoni Ewropea kollha. U tielet punt bħala membru Rumen nixtieq ngħid kelma u dinija. Illi Bulgarija u Rumanija ilhom illi eh, laħqu l-kondizjonijiet eh, u aħna tlab nieħdan fil-parlament nitolbok illi tkun fuq naħta l parlament u fl-imkien maħna tuża l-istrumenti li għandek għad dispożizzjoni biex inkunu jistaw eh, jitħlu fil-zona Schengen. Dina hija eh, Eh, suġġett illi ċittadini tal-Bulgarija u tal-Rumanija qed jistennew iktar mill-Unjoni Ewropea biex eh, eh, biex inkunu nistgħu insaħħu s-sikurtà tal ta' Schengen. U fl-aħħar aħna parlament differenti, maħniex l-istess, imma dak li rajt fil-guidelines tal- kandidata e jena rajti li ħadet il-pozizjoni taħħa kollha f'konsiderazzjoni u għallek għanda jistħaqila il-vot tagħna. Onorevoli Zurrinjo, Sinjura von der Leyen, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta li ċittadini b'mod dirett u bħala soċjalista Portugiż jiena nirrappreżenta l-ċittadini li jixtiequ eh, aġenda ta' progress. Jiena fil-bidu kont id-dubitajt fuq il-livell ta' tiegħek ta' impenn. Aħna huwa simili għall impenn li ħadna aħna, però l-littri tiegħek u anki l-intervenzjoni tal-lumi konvinċewni U allura Iva, aħna nistaw naddu għal azzjoni konkreta u għal stant se nivota lilek. Aħna xappoċ jista' jkollna biex ikonna MFF ambizjus li jkun jista' jipromovi l-konverġenza l koezjoni bħala risposti tal izvilup integrat ta' territorju. Kif tkun tista' inti taċi inċentivi għal zona euro? Eh, eh, eh, budget iktar solidu biex nkun nistgħu nafaċċaw il-kriżi. U kif inti se titraduċi l-impegni li inti ħadd biex nkunu nistgħu nġibu ċ-ċittadini Ewropej kollha lejn dan il-proġett fantastiku. Sinjura von der Leyen, wasal il-moment biex ngħaddu għall-azzjoni. Signora Entveld, grazzi President. Signora von der Leyen, jena konvinta bisħiħ mill-kualitajiet tiegħek, jena nistapaw hawnhekk fin-nofs, Signora von der Leyen. Fin-nofs. Jena li aħmar fin-nofs tal-Parlament. Jena konvinta mill-kualitajiet tiegħek, imma il-kwistjonija il kwistjoni il forsi inti, inti verament l-aħjar persuna għal dan il għal din il-pozizjoni u għadni minix konvinta bisħiħ. L-onet il-propensa tijak għal mekanizmu ta' stat ta' dritt muwix suffiċenti u għaddajef u, u fil-fat kienet proposta tal- Eh, ta' Sur Timmermans li kera tiġi proposta din il-ġemma. U nishtiq anke eh, li nisma xi ħaġa fuq kif se tiġret kontra r-razzizmu u ċenofobija li hija problema kbira fl-Unjoni Ewropea tal-lum. U tielet, jiena mm, jiena nappoġġa l-proposti li inti għamilt Però il-problema hija mhux biss il-politika ma l-infurzar. Aħna bravi ħafna biex nagħmlu regoli, però maħniex bravi biex nimplementawhom u il-Dieselgate, l-iskandali ta' data protection, eh, Facebook, il-ħasil tal-flus, il-suq ta' dritt, il-ksur ta' drittijiet fondamentali fl-Ungarija, fil polonia f'ħafna postijiet oħra. Komissjonijiet ta' qabel kienu timidi. Eh, eh, u l-mistoqsija hija, inti il-kandidat tal-istati membri mħabba l-proċedura li ġiet segwita, però inti se tkun bħal komissjonijiet ta' qabel e se tkun il-pupazz ta' dawn l-istati membri jew se tkun inti verament persuna bil-pols. Grazzi. Ed Stadler, għal minuta uno. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Di Grazie, President. Signora President nominat, kollegi, dan huwa moment storiku għaliex sejwi titri għal ħames snin li ġejjin L-elezzjoni u rietna illi iċ-ċittadini huma iktar interessati fl-Unjoni Ewropea. Imma qed jistennew illi insibu s-soluzzjonijiet qed jistennew garanzija għall prosperità tagħhom, għall libertà u s-sigurtà tagħhom. Iridu Ewropa li tipproteġi u l-Presidenza Awstrijaka propju dan għażlet bħala slogan tagħha. Aħna rridu nkunu nistaw niformaw u niddeċidu aħna fuq il-proċess. Issa iċ-ċittadini tilfu il-fiduċa tagħhom fil-proċess. Issa irridu nirbħu lura l-fiduċja taċ ċittadini irridu nħarsu lejn il-futur. Għandna bżonn Unjoni Ewropea li taħdem. Hemm nuqqasijiet illi rridu nelbuhom u jiena rrid nemmen dak li inti għad. Inti tkellimt dwar il-proċess tal-Spitzen kandidat u trid li dana jkun proċess tajjeb fil-futur proċess li jaħdem rridu li ċittadini jifmu u jemnu illi deċiżjonijiet li tiħdu fl-Unjoni Ewropea jsiru b'mod trasparenti. Għandna bżonn ta' xogħol, għandna bżonn ta' nies illi huma lesti li jieħdu responsabilità, lesti li jkunu proattivi u li jimplementaw dak li jgħidu li se jagħmlu. U fik aħna jkollna xi ħadd li qed imexxi l-Kummissjoni illi għandha l-kapaċità illi timplementa l-affarijiet Minn dana inti rnexxilek tikkonvinċina illum u naħseb rnexxilek tikkonvinċi ħafna minna illum. Għalhekk inti għandek l-appoġġ sħiħ tagħna u nista' ngħidlek illi inti se ssib is-suġġetti li huma fil-qalba tad-dibattitu suġġetti ġodda bħal pereżempju il-vjolenza kontra n-nisa u dawn huma kwistjonijiet li aħna se nappoġġawk fuqhom fil-futur l-Onorevoli Xida għal minuta zommu mal-ħinek joġobkom. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Signora von der Leyen. Jena ma tonċ kont eh, ħerqan dwar in-nomina tiegħek imma jkolli ngħid li d-diskors tiegħek illum kien fih ħafna kontenut tajjeb imma ngħidu l-affarijiet kif huma. L-Ewropa semmat ħafna diskors izbiħ U dak li verament interessanna lilna huwa huma il-proġetti partikolari bħal ġustizzja fiskali li nwaqfu l-evażjoni tat taxxa li din tieqa f'dar dejjem għandna bżonn ta' miżuri ġenwini biex nipproteġu l klima Irridu niżguraw ukoll li dawn l-aspetti soċjali jsiru implementati jsiru realtà fl-Ewropa u din hija l-offol ta' kollox l-implementazzjoni u l-implementazzjoni ħafna drabi ma ssirx għaliex minħabba l-istati membri u ħafna minnhom għandhom gvernijiet konservattivi bħala stati membri u huma parti mill-familja tal-PPE bħala gruppi politiċi. Din id-deċiżjoni politika hija id-deċiżjoni tajba l-aħjar waħda l-Ewropa mbagħad l-aħħar net fuq id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fondamentali u l-istat ta' dritt. Huwa importanti li mhux biss nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet imma li niggarantixxuhom. Jekk inti tissir President tal-Kummissjoni tiggarantixxi li Orban u Salvini u li l-Ewropa mis-seċedilhom laqas fil-futur. Grazzi ħafna, Sur Gerens. Grazzi, Sur, President, Signora von der Leyen, meta jiena nara l isfidi li għandna qoddimna, mamma mija, naqta qalbi meta nara il-potenzjal il li għandha l-Unjoni Ewropea, eh, nagħmel naqra koraċ. Eh, meta Barack Obama eh, spiċċa, il dinja ma jista tilfet id-direzzjoni Issa, irridu nieħdu r rwol tagħna min se jimlih dan il-post battal. Ovvjament l-Ewropa għandha tagħmlu dan, irridu niffederaw l-forzi responsabbli kollha fl-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox biex eh, nelbu id-differenzi bejn it-tramuntana u nofsinhar il-vant u l-ponent barra minn hekk quddiem il-teddidiet eżistenzjali u planetarji nibdew mill-klima se jkollna nfederaw l-atturi kbar bħal Ċina, l-Indja, il-vant nofsanja għaliex inkella Eh, ekonomija bużu baċ ta' karbonju se tibqa' ħolma għalhekk irridu nazzardaw jekk inti tintażel u jekk inti eh, tiġi nominata li nixtieqlek. Ħadd mu se jgħidlek grazzi wara l-mandat tiegħek imma jekk inti ma ma tintażilx jiena dana ma nixtaqilx aħna eh, Eh, kulħadd mbagħad se jirrabja maħna għaliex ir-responsabilità tagħna hija enormi u rridu nieħdu responsabilità fuq, fuq spallejna. Majdel, Sinjura von Leiden, irridu niżguraw illi l-Ewropa tilħaq lill-Ewropej kollha. L-Ewropa mhijiex biss Brussell jew Strasbourg, l-Ewropa hija kull wieħed waħda minnha l-Ewropa ma tistax tkun iktar għal xuħut u inqas għal oħrajn. Irridu niżguraw li l-Ewropa tasal f'kull raħal belt għand kull tifel, tifla, kull ċittadin, kull student, kull professjonist kulħadd permezz ta' MFF sot u inizjattivi tajbin. Ebda Ewropew mandu għalfej jitlaq mir-reġjun tiegħu minħabba raġunijiet ekonomiċi, ir-regoli għandhom japplikaw għal kulħadd. Meta pajjiżi bħal Bulgarija jissodisfaw l-kriterji ta' Schengen għandhom jitħallew jitħlu fiha. Għalhekk inti l-esta li taħdem mal-Istati membri fil-Kunsill Dawk li jsibuha diffiċli li jirrikonoxxu li dan il-kriterju huwa sodisfatt fuq iż-żona tal-euro sabiex dan ma titqies bħala klabb għal xuħut jekk il-pajjiżi jissodisfaw il-kriterji. Inti taħseb li jkun hemm tkabbir ta' żona tal-euro fil-ħames snin li ġejjin u barra minn hekk. Kull negozju, kull imprenditur, kull SMI e għandhom problemi illi jsibu professjonisti imħarġa M'għandniex inkunu ftit aktar ambizjużi u nieħdu azzjonijiet deċiżivi biex il-ħaddiema tagħna ikollhom ħiliet aħjar huwa importanti illi llum namlu dak illi qed ngħidu u jiena lesta illi naħdmu biex ikollna suq tal-enerġija stabbli Irridu nimmodernizzaw l-industrija, industrija li tħaddan it-teknoloġija u l-innovazzjoni sabiex niżguraw illi l-kontinent tagħna isir dejjem aktar kompetittiv. Grazie, onorevole Schaldemose, prego un minuto. Grazie ħafna, onorevole Schaldemose, grazie ħafna, President, grazie ta' diskors tijak, signora van der Leyen, grazzi għalli smajt tal-bit tana mill-grupp ta' Soċjalisti Demokratiki dwar il-politika ta' klima, CO2, tnaqqis ta' 50% sa' 2030 din ħaġa tajba għanna aħna u naslu għal dik il-mira għandna niżguraw li aħna pal-estate membri naġixxu eh, fil-pajjiżi tal- eh, naħata fuq aħna disposti l-avanzaw nitkellmu dwar l-istess tnaqqis, eh, anki 70% ta' tnaqqis f'sa 2030 nixtiequ. Nispera jkun opportunità biex naġixxu fuq kollu, fuq da kollu. neħu l-karozzi ta' diesel E, tkun passa e, qudiem importanti għandna bżonn nkunu ambizjużi e, dak li nixaqsam il-politika tagħna. L-Unjoni Ewropea bdiet bħala komunità tal-azzar u tal-faham nisperaw li inti tkun hemmhekk biex tmexxi Unjoni ta' klima. Jekk inti tasal għal da jkollok l-appoġġ tiegħi. Grazzi ħafna. Labori gamen għal-minuta. Signora Van der Leyen, verament nispera li ikollok kull suċċess Imma jena nishti, nkun għat minn il-mandat tiegħek jekk nishti u eh, naġixxu fuq il-klima fuq il-perjodu digitali għandna bżonn nevitaw li nid-disappuntaw lin-nies billi mhux dejjem infurzaw id-denominator komuni ma' izjed baxx. Għanna bżonn li jkollna viżjoni kbira naqbel ħafna punti li għajjem tillum imma nafu li xkil ewlieni mhumx hawnhekk imma probabbilment fil-kunsill um la għawil qas fil-kommissjoni. Il-kunsill huwa l-kostituzzjoni li minn eh, eh, li ħarġet imsaħħa. Eh, aħna titħassibni, aħna mhux disposti qisu nitrattaw il-kwistjonijiet u nirriformaw l-Unjoni Ewropea ma dana jinvolvi eh, l-ħan sofru xi ftit. Aħna bżonn riforma u għandna bżonn l-Unjoni Ewropea tiffunzjona aħjar u biex tiffunzjona aħjar taħdem aħjar għaċ-ċittadini tagħna aħna għanna bżon nġeddu l-Unjoni Ewropea nkella viżjonijiet li tkellna fuqhom illum mhux ħajsiru ma naħsibx li jkollna żmien. Grazzi ħafna. Sur Korbit minuta. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid il-kummenti dwar il-demokrazija minn naħa ta' wara eh, wasluni biex ngħid li inti s-Sinjura von der Leyen tuħu postu biss jekk tiġi approvata mill maġġoranza dan il-Parlament. Waqt li l-ġimma d-dieħla eh, fir renjunit Unit, il-Prim Ministru jihu postu mingħajr ma jkun hemm vot fil-Parlament. Li huwa kontrast verament ċokkanti ma inti qed titlob lill-Parlament li jirraġġal ura ma wieħed mill-prinċipi li xpezz inkandinat li verament qed mawna meħ. Għalhekk kellek tagħmel konċessjonijiet eh, dak li aħna konna nitolbu u għamilt diversi dak li dwar dak li għad fuq il-politika hija ħaġa ta' importanza dwar id-dritt ta' inizjattiva leġislattiva hija importanti wkoll dak li għad dwar Brexit hija importanti li taċċetta li jkun hemm eh, estensjoni tal-iskadenza għal raġunijiet tajba. Hemm raġuni tajba u dik ir-raġuni hija l-pubbliku Britanniku qed jitbiddel l-idea tiegħu fuq il-Brexit. Il-maġġoranza ta' dawk li reċentament ġew eletti huma kontra Brexit, l-opinjon post qed jitbidlu kull eh, partit eh, tal-oppożizzjoni rrit referendum ta' ġifieri e eh, permetti li dik il-bib jibqa' miftuħ. Grazzi. L-aħħar kelliem Essur l-Onorevoli Marques għal-minuta. <clears throat> Grazzi ħafna, President. Signora van der Leyen, l impenn tiegħek bil-miktub u bil-klim biex ikun hemm biżis kompetittività li jkun hemm Ewropa żjed solidarja u sostenibbli wera li għaraft ukoll il-bżonnijiet taċ ċittadini Ewropej. Hija ħaġa tajba li inti ma lura biex tidħol f'impenji e, e, f'impenji li għal dak li jridu ċittadini biex riżultati pożittiva. Aħna aħna nisperaw li tkunu tistaw tissupera l-xkiel tal-Kunsill fuq immigrazzjoni, fuq riforma ta' Zero zona, fuq il-karta ta' drittijiet soċjali. Mem lebda lok għal eh, dewmin. U għandu jkun hemm budget adekwat għall-Ewropa. Aħna naċċettaw l-klim tiegħek u bil-klim bil-miktub tiegħek u eh, nisperaw li jkun hemm riżultati l-ċittadin tal-Europa qed jistennew eh, xejn inqas minn dan, ġifieri li l-weda tiegħek hija waħda weda solenni l-Ewropej jiridu ħames snin ta' redenzjoni tal-proġett Ewropew wara 10 snin ta' kriżi u dewmien. Għandna bżon nibnew miġnit l-Ewropa tal-ħolm tagħna. Grazzi ħafna, dak kien l-aħħar kellim Naddu issa l-kelma l-Onorevoli Van der Leyen biex tirrispondi. Grazzi. Mr. President. President, onorevoli membri, grazzi ħafna għal dan dibattitu verament fuq ruħu kien kostruttiv, kien kontroversjali f'momenti u jekk hemm eh, bżonn ta' prova li l-demokrazija fl-Ewropa hija ħajja, hija dak li rajna dal ħodu għawek f'dan il-parlament. Jien nixtieq ringrazzjakom. Eh, ġiet imsemmija diversi drabi Għanna 15 biss biex nkunu nafu li xulxin, jina jgħataw, edaw, u kelli l-opportunità biex niprezenta l-programm u nafu li diskors huwa diskors, eh, waħad alimentata, ma nafu li kena l-opportunità l-lum fil- kelkom il ġaf l uffiċi ta'kom l-linji gwidi li dettalji dwar is-suġġetti Europa eh, eh, klima neutrali fl-2050 u zjed soċjali u kompetittiva u Europa li tuża l-potenzjal tagħha kollha u Europa li għandha eh, volontà ġdida dwar demokrazija biex tħares il-ħajja tal-Ewropej. Jiena smajtkom Eh, smajt l-argumenti tagħkom li hemm ċerta sensazzjoni ta' ferda, ferda bejn eh, ċentru, l-punent u l-vant. Eh, għanna bżon nelbu din il-divizjoni. Jena rispett kbir għall-sforz li l-pajzi tal-nofs u tal-vant għamlu biex jinaqdu fl-Unjoni Ewropea, f'Schengen u zona euro u meta huma jissolisfaw il-kriterji, allura dan għandhom jiġu motija il-premju. Imma l-fatt huwa li għatem ċerta firda bej il-naħa ta' fuq u naħa tisfel. Tramuntana u naħa tisfel. Għanna bżon naraw kif nistaw nefit nissuperaw dan, kif nsibu ekwilibrju adekwat bej responsabilta u u investiment u dak li għanna bżon tkabbir ekonomika. Jina nishtiq nkun iżir involuta eżat mill-qrib ma dan il-Parlament Ewropew. Għalhekk jien nappoġġa id-dritt ta' inizjattiva għalhekk jina nemmen li għanna bżonn nsibu maniera biex il sistema ta' spitzin kandidat tiġi ankrata. Jena konvinta li nistgħu nagħmlu hekk, nixtieq nibni fiduċja ġdida, eh, sħubija ġdida bejn il komissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew u jien ovvjament nħoss li hija l-alleata naturali tagħkom eh, jekk nista' ngħidlek u qabel ma aħna neħdu fil-vot Lejla, eh, forsi intemm billi ngħid xi ħaġa li tiġi minn eh, Grek li kien wieħed mill-fundatura tad-demokrazija u naħseb li huwa motto verament sabiħ għax xogħol tagħna. Jgħid li s-segret għal Kuntentezza huwa l-libertà u s-segra U s-segret tal-libertà huwa li jkun kuraġġ, kuraġġ għandna nkollna kuraġġ għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazie, grazie alla signora van der Leyen. Grazie Afna. Signora van der Leyen. Ek, għadna ġurnaw din is-seduta u nifutaw fis-sitta l-lejla. Naġġornaw sal-tlieta. Grazzi.